Mesdames et Messieurs, bonjour. President, Sinjuri, odwa Tajba, niftħu din is-sessjoni tagħna u nixtieq nibda billi nħabbar xi punti l-ewwel net l-aktar importanti. Is-Sinjura Caroline Lucas tatna notifika bil-miktub għal tmim tal-mandat ta' hawnhekk fil-Parlament għaliex hija laħqet fil-House of Commons u skont artiklu 7 paragrafu 2 tal-att dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew, jiġifieri it-tieni sotto paragrafu, nikkonfermaw illi issa għandna post vakanti eh, mit-18 ta' Mejju 2010. U mbagħad għandna s-sur Macmillan Scott ukoll mit-12 ta' Mejju sar parti mill-Alde. Issa nistgħu nkomplu fl-aġenda tagħna għanna il-rapport tal-budget ta' emenda, rapport ta' Sor Vladimir Manka, ġifiri għanna 01-2010, un-bat għanna rapport ta' Signora Triple, l-estimi ta' tħulu l-infiqa s-sena 2011. U nibdew bis-Sur Vladimir Manka, il-rapporter għandu 4 minuti. Dziękuję, ważna pani przewodniczka, kolegini kolegowie Grazzi, Signora President, kollegi. Wara tħul fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona, ħafna proċeduri issa huma aktar diretti minn qatt qabel u l-kompetenzi issa huma aktar definiti. Il-Parlament Ewropew issa għandu aktar kompetenzi u l-Unjoni Ewropea fija nifisa għandha aktar setat kemm internament kif ukoll esternament. L-ewwel darba li ċittadini minn diversi nazzjonijiet għandhom il-possibilità li jkollhom influenza fuq interna eventi internazzjonali. L-Ewropa hija kbira u allura rridu niżguraw illi ċittadini kollha ikollhom il-possibilità li jużaw il-mezzi kollha demokratiċi tagħhom u din l-użu ifisser illi dana kollu ma jkunx marbut ma dawn il-finanzjamenti kbar u tħul fis seħ ta' Trattat ta' Lisbona ifisser riperkussjonijiet u koll għal dak li xaqsam il-proċedura tal-budget 2010 ġi maqbul illi l-marġinu għal manuvrar taħt titlu 5 bħala priorità eh, jintuża biex inkopru l-ispejjeż addizzjonali u l-infiq għal dak li jaqsam il dak li hu marbut ma' l-tħul ta' Trattat ta' Lisbona. U għalhekk il-budget tal-2010 irid ikun eh, suġġett tar-rapport li aħna qegħdin eh, nittrattaw illum. Ovvjament aħna rridu nsibu il-marġni ta' manuvrar possibbli sabiex inkopru l-ispejjeż nagħmlu realokazzjoni ta' fondi li jeżistu. Dan it-trattat għandu impatt għal dak li għandu x'jaqsam il-budget emenda tal-Parlament biex bekk ikon aktar fondi għal aktar personal biex niżguraw li l-Parlament ikun jista' jwetta ir-rwol tiegħu ta' koleġislatur u anki bħala ir rol tiegħu fil-kodeċiżjoni fl-istess pożizzjoni tal-Kunsill u l-impatt tal-budget ta' emendat u koll huwa iktar baxx milli ħsibna fil-konċiljazzjoni rajna li sibna 4 miljon euro. Mbagħad għandna element ta' żmien ukoll għaliex il-budget ġiġi adottat eh, aktar tard milli kien ippjanat. Kollegi. Il-maġġoranza ta' istituzzjonijiet u negozji madwar id-dinja jridu jużaw il-kriżi ekonomika bħala opportunità biex jikatru l-effiċenza u l-kompetitività tagħhom. U għalhekk il-Parlament ukoll għandu ċans biex isir aktar effiċenti u anke l-istituzzjonijiet Ewropej irridu għalhekk infadlu aktar u jkun effiċenza aktar u ta' ma jitebendix biss fuq ix-xogħol ta' Segretar Ġenerali tal- Parlament Ewropew ġi maqbul eh, li jkun hemm ċertu azzjonijiet fis-servizz eh, ta' sigurtà biex ukoll ikun hemm impatti għal ġejjeni. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nisimgħu lis-Sinjura Helga Triple, rapporter ukoll għam derba' minuti. Signora President, kollegi. Il-budget tal-2011 tal-Parlament huwa l-ewwel budget reali għal eh, dan il-Parlament bitħul fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona. Dan ifisser li l-Parlament għandu aktar għandu aktar kompetenzi, għandna aktar woli, xinwet u għandna aktar responsabilità. Għandna aktar xogħol leġislattiv u dan ifisser għalhekk illi neħtieġu aktar kapaċitajiet biex nagħmlu dana kollu. Dana jeħtieġ ovvjament aktar finanzjament. Fl-istess waqt li nħossu importanti illi rridu nirrealizzaw illi għandna kriżi ekonomika u finanzjarja qudiemna għandna kriżi ta' stabilità tal-euro se nib bdew nifqu mill-2011 fil-Ġermanja eh, id-dejn, mbagħad għandna kriżi tal-Greċja, sovereign bonds u diffikultajiet oħra ta' budget. Dan ifisser illi jeħtieġ illi nieħdu pożizzjoni responsabbli u naraw kif din is-sitwazzjoni tant diffiċli aħna se nittrattaw eh, il-żida fil-budget u pala persuna responsabli għal dan il-rapport jiena se natikom il-pozizjoni tal-komitat iżda se nitkellem ukoll pala membru tal-grupp tal-ħodor. 20% tal-budget amministrattiv kien threshold massimu li kena fl-1988 u dana ġi deċiż mid-istituzzjonijiet Iżda, mux neċessarjament għana kollu se jibqa kif inhu għaliex għanna situazzjoni diffiċli jessa, għanna aktar kompetenzi, aktar uh, punti importanti u għanna aktar kompiti allura din il-figura ta' 20% ma tix tfisser li għaxa ħaġa illi hija fissa għaliex irid ikonna disċiplina u attitudni responsabbli. Il-Parlament Burro qed jissuġġerixxi 20.4% ġifiri 39 miljon euro aktar mill-li konna pjanajna. Issa, il-ħakna ftejim illi senu fuq 20 miljon aktar. Aħna rridu aktar personal, għad kabbir, għal-librerija, għal-IT, għal-studji u għal-ħarsin ambientali, xaħġa li rridu ninvestu aktar fih dan il-parlament. Fi Strasburgu, per eżempju, biex nevitaw l-użu tal-karozzi, nistaw eh, namlu aktar disponibilta ta' eh, roti. Iżda mbagħad irdu naraw li 1500 euro aktar xe u kol jenataw għall-appoċ, mux biss għall-membri iżda u kol l-assistenti tagħhom. U, u dan ifisser total ta' 13.2 miljon euro. U dan l-ammont eh, ifisser li t-qiet f-rizerva. Aħna ħassejna li rridu aktar xol fuq l-evalwazzjoni qabel nħidu deċiżjoni tal-aħħar. Namla ċara il pożizzjoni tal-ħodor dwar dana kollu. Mħabba diffikultà tagħna li nilħu dam l-anijiet ifisser li rridu kunu sensittivi ħafna u aħna nemnu fih dan il-grupp tagħna li sena li ġejja dawn l 1500 euro ma jridux jiġu abbozġati u jiena nappella sabiex ma tbidlu xej fi statut iżda li nimpruvaw minn flok. Noqdu attenti meta nivvjaġġaw li nużaw kemm jista' jkun inqas u inqas vjaġġar blajru. Aħna rridu nagħtu eżempju u nifrankaw fejn nistgħu nżidu l-effiċenza 12.9% inqas eh, fil-emissjoni ta' CO2 intlaħaq fl-2008 użajna 0.8% inqas enerġija u nishtiqu nuru li aħna responsabli għal dak li għandu xaqsam l-ambjent u l-finanzi, grazzi. la Grazzi ħafna. Issa nisimaw il-kellima fisem il-gruppi, nisimaw l-sur Fernandez għal 3 minuti. Signora President, caros colegas, Kollegi, eh, l-IPP edha tiddefendi trasparenza u anki sostenibilità minn dak li għandu xaqsam il-budget. U għalek, għanna nħidu pjaċir b'dan il-xol li t-wetta biex nilħu dawn l-anijiet fejn aħna qegħdin nispeċifikaw spejjeż fissi u dawk li jvarjaw. Iżda aħna nieħdu pjaċir ukoll naraw li ġie mressaq strateġija għal żmien medju għal dak li għandu x'jaqsam il-politika dwar proprjetà. U allura aħna nħossu illi dawn id-dokumenti ċertament jistaw ikunu aħjar fil-ġejjeni u nfakru koll li l-istrateġija li aħna nirrakmandaw ifisser illi dan huwa żmien twil u ovvjament hawnhekk għandna għanijiet ambizzjużi u allura u importanti illi nkomplu budget ta' bilanċ zero fejn niġġustifikaw kull spiża u ukoll qegħdin nitolbu illi konna analiżi tal-ispejjeż u l għal dak li għandu x'jaqsam dawn l-ispejjeż varjabbli. Ovvjament aħna niddefendu kull tip ta' eh, tfaddi li jista' jsir għalhekk nappoġġaw u nissuġġerixxu li jkun hemm tnaqqis għal ċertu aspetti leġislazzjoni wkoll trid tkun lan li rridu nilqu bħala parlament aħna lkoll nafu illi li m'għandniex leġislazzjoni adattata jew li konna leġislazzjoni ma tkunx tajba ifisser illi konna spejjeż kbar illi fl-aħħar mill-aħħar dawn l-ispejjeż Ehm, iċ-ċittadini qed iħallsu għalihom u allura biex aħna naffrontaw dawn il-kompetenzi l-ġodda illi ovvjament jirriżultaw mitlet fil fis-seħħ tat-Tratat tal-Lisbona biex bekk aħna nissodisfaw ukoll eh, dawn l-esigenzi tal-leġislazzjoni aħna nixtiequ li jkollna eh, risorsi ġodda ta' risorsi umani u aħna neħtiġuhom dawn ir-risorsi. U Iżda rridu wkoll inqisu li jkollna wkoll eh, kwalità għolja ta' riżorsi umani u jkun hemm il-kondizzjoni tmeħtieġa sabiex eh, neżerċitaw bl-aħjar mod il-mandat tal-membri parlamentari kollha. Ovvjament għandna eżiġenzi d-dimna l-istituzzjonijiet, ovvjament l-istituzzjoni hawnhekk għandha eh, ruol importanti xi twettaq ma sawx eh, ovvjament ma jkun is-suċċess u allura rriti ikollna l-mezzi meħtieġa biex nagħmlu dana kollu. Iżda aħna l-koll nafu illi għal dak nixaqsaw il-kwistjoni ta' budget għandna ħafna drabi xi stqarrijiet populisti u iż-żida tal-fondi għal-membri eh, ma jikkorrespondix għal-verità kif ħafna drabi jiġi sostnut u jrid ikun hemm finanzjament eh, biex dan il-Parlament ikollu id-dinjità li aħna niddefendu biex bekk aħna nilqu l-għanijiet illi ċ-ċittadini Ewropej qegħdin jistennew jiġifieri l-eċċellenza leġislattiva. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Vonisek joġbok? always controversial when Dawn l-aspetti huma kontroversjali meta niddiskutu l-budget tagħna u dina rajnija fid-diskussjonijiet tagħna tal budget emendat u il-budget tan 2011 iżdejna niħu pjaċir li ħafna mill kwistjonijiet issa sibna soluzzjoni għal-jom għal-2011 li dan il-Komitat tal-Budget innifsu. Tassew jina nemmen issa li għanna ftit differenzi bejn il-Komitat tal-Budget u l-Buro li li mill-fat li forsi hemm xi tlet kwistjonijiet pendenti, per eżempju threshold 20% mbagħad għandna riserv tal-proprjetà u mbagħad għandna ukoll ehm, il il-1500 euro għal kull membru pala assistenza u dawn it-tranches tal-1500 euro u ma ovvjament kontroversjali u se jkunu diffiċli bħala punt iżda u maktar kontroversjali f'żminijiet diffiċli mill-aspett ekonomiku aħna l-koll nirkorrekonoxxu li trattat ta' Lisbona eh, tana aktar responsabilta għalek intlaħaq kompromess biex ikun hemm finanzjament għattini eh, ammont 1500 euro li dawn jintefaw f'riserv sakemm ovvjament wieħed jivverifika l spejjes Imbagħad eh, kwistjoni kontroversjali oħra hija l-allowance eh, għal dawk li qegħdin ċertu pożizzjonijiet u dak kienet figura li jiġi allokat li niżel minn 1.2 miljun euro għal ammont inqas u eh, ovvjament kien hemm evidenza li tittinata fejn dawn it-talbiet isiru. U naħseb illi dan huwa prinċipju importanti għalfejn aħna nixtiequ nappoġġa jappoġġaw dana kollu u l-kollegi jiddeċidu ma stess jekk dawn iż-żewġ kompromessi huma mhux aċċettabbli għalihom jew le. Jiena nemmen illi maġġoranza tal-grupp tal-SND jisibu e, li dawn il-kompromessi huma e, aċċettabbli għalihom. Iżda punti ħor li huwa ċar fid-diskussjonijiet tagħna dwar il-budget tal-2011 huwa illi jekk aħna niffinanzjaw aktar responsabiltajt fil-ġejjieni minħabba Trattat tal-Lisbona, aħna wkoll irridu insibu tfaddil ta' efficienza fi bnadi oħra. Għal-budget 2011 saru eh, attentati ta' frankar u dawn saru u ovvjament ċifra nizlet minn 6.5 għal 5.8. Iżda dina ovvjament eh, din il-figura trid tittejjeb fil-ġejjieni u ovvjament irid ikolna rakkomandazzjonijiet u proposti mhux biss għall-infiq iżda wkoll għal mezzi kif aħna nistgħu nagħmlu eh, infadlu fl-effiċenza tagħna fil-ġejjieni u dana jista' jfisser ukoll bidla fil-mod kif aħna nagħmlu l-affarijiet mhux biss billi naqsu ċifri nemmen ukoll huwa importanti għal ġejjieni li jekk il-buro eh, jiġi l-qudiem bil-proposta ġusta tal-frankar eh, tal-efficienza eh, niddiskutu mal-membri eh, dana kollu fi stadju bikri u dan għajtina l-opportunità li informaw il-budget kif ukoll prioritajiet tagħna u nidentifikaw tfaddil aħna stess. Iżda sa dan intant inkomplu naħdmu biex niżguraw il-budget tagħna tal-2011 huwa aċċettabbli għal-membri ta' dan il-Parlament kif ukoll għal-pubbliku. Grazzi. La parole est maintenant à M. Aglund pour trois minutes pour. Grazie ħafna. Mela, issa nisimaw l sur Hagland għall-alde. Għar jen intisant parlamentet segħin budjet för. Grazzi, din hija diskussjoni interessanti ħafna dwar il-budget tas sena d-dieħla l-Parlament u nibda billi nirringrazzja l sinjura Triple għax-xogħol eċċellenti li hija U il- punta tluq tal-bilanċ tagħha. Ovvjament, it-Trattat tal-Lisbona iġib miegħu ħtiġijiet ġodda. L-ispejjeż tal-Parlament ovvjament se jiżdiedu għaliex se jkun hemm aktar attivitajiet tal-Parlament iżda fl-istess waqt ta' sorpriża illi aħna ma edna xejn dwar kif aħna stess nistgħu nagħmlu organizzazzjoni mill-ġdid tal-attivitajiet tagħna biex aħna naqdu dawn il-bżonnijiet il-ġodda. Il-liberali bħala grupp kienu kemm xejn kritiċi dwar kif il-budget e, tfassal u xi wħud mit-tnaqqis illi eh, ġew diskussi u aħna m'aħniex lesti illi naċċettaw zida għal dak li nxaqsam l-assistenza tal-1500 euro u minn barra dana kollu. Jeħtieġ li illi rappreżentazzjoni eh, tkun xi ħaġa eh, li tiġi applikata għal kulħadd Aħna ma rridux naraw eh, l-ispejjeż tagħna eh, li jiżdiedu u allura għandi diffikultà biex nifhem li għaw persuni li għedin jajdu li nistaw wetqu eh, il-kompiti il tagħna minar zida fil-spejjes, iżda se jkun hemm ovvjament spejjes ġodda u rridu nkoprom daw l-spejjes, mbagħad ma ninsewx ukoll illi aktar assistenza ikonna aktar ikonna bżonn kmamar għalihom dawn in-nies li se jgħinuna Ovvjament din hija xi ħaġa se nivvotaw dwar aktar il qudiem Grazzi ħafna, is-Sinjura Triple għal grupp tal-ħodor għandha minuta u nofs. Grazzi. Iva, Sur Hagland tkellem dwar il-bilanċ u ntenni dan il-punt. Il Meta nitkellmu dwar budget tal-2011, din il-kwistjoni ta' kif aħna insibu bilanċ responsabli. Din xi ħaġa li għan rridu naħdmu dwar Sur Fernandez. Huwa tkellem dwar il-populizmu għal dak li għandu xaqsam id-diskussjonijiet hawnhekk fil-Parlament dwar kif aħna nistgħu neżerċitaw eh, disċiplina fuq il-budget tal-2011 Jien għandi fem oħra. Jiena ma naħsibx illi aħna rridu konvinti illi it-faddili qegħdin nitolbu minn pajjiżi oħra eh, u meta nagħmlu hekk aħna wara kollox irridu naraw kif aħna qegħdin naġixxu hawnhekk fil-Parlament. Ma nafx hekk dan huwiex populiżmu, iżda naħseb li dan huwa eh, accountability, responsabilità tal-Parlament fis-sitwazzjoni attwali minħabba it-talbit ta', ta fuq il greċja fit tfaddil ta' ħabbo ġenerali aħna qed nitolbu fil-finanzi pubbliċi ċertu disciplina, iżda aħna bdu kunu kuraġġużi biex niżguraw li nil-leġitimizaw iż-żidiet li qegħdin nitolbu biex inwettqu l-kompiti u koll insibu limitu fejn aħna ngħidu li f'din is-sitwazzjoni preżentement aħna neħtieġu it-thresholds. Għaliex? Għaliex irridu nibatu messaċ tajjeb mill-aspet politiku li aħna fimna dan il-messaċ u għalek jina nappella mill-ġdid il-gruppi kolla aħsbu għasewa aħsbu dwar il-messaġġi li għedin nibatu l-opinjoni eh, publika bil-budget tana tal-2011. Grazzi ħafna, is-sur Bokros għandu sewċ minuti għal-ECR. Merci beaucoup. In Romania. Grazzi ħafna fil romania e, dawk ta' ċivil e, għandhom 25 tnaqis, 25% ta' tnaqis. U fil-Spanja għandhom madwar 5% ta' tnaqis. U fil-Portugal biex ma nsemmux il-Greċja, il-gvernijiet qed jagħmlu sforzi kbar biex innaqsu għal dak xaqsam ir-riżorsi umani. Fir-Renju Unit il-Gvern il-ġdid ukoll diġà indika illi hemm bżonn illi jkun hemm pakkett ta' tfaddil finanzjarji għal din is-sena. Allura hawnhekk f'dan il-Parlament għaw xi ħadd li fisser li jaħseb li l-Parlament għandu jonfoq aktar eh, biex nofqu aktar, biex ikonna aktar personal, aktar libreri, aktar aspetti eh, tekniċi li konna dawn l-1500 euro għall-appoċ u għanna u koll it-tini tranċ ta' dan l-ammont. Jina najdlek il anki l-ewel tranċ mux bżonjus. Mux kwistjoni li t-tini tranċ jgħed fil-rizerva, iżda rridu neliminaw iż-żewġ tranċiż għaliex dan mhuwiex il-waqt illi nitlu dawn l-ispejjeż aktar kompetenzi iva, għandna aktar kompetenzi iżda da ma jfissirx illi neħtieġu aktar infiq, jeħtieġ aktar aktar spejjeż effiċenti, aktar accountability U allura jiena naqbel ma' Sinjura Truppel li qalet illi hemm mezzi kif aħna nfadlu aktar ma rridux hawnhekk ħafna karozzi hawnhekk Diġa għanna trasport bxejn għawnek, jina nuża il-tram bxejn, minn flok nużaw il-tickets tal-business class, nista u ovvjament nużaw l-economy class biex nfadlu, jina fuq prinċipju għat mawżajt il-biljetti tal-business class, meta ntirminaw għal lejn Strasburg minn Budapest, u għallura diskussjoni bej Kobu u Buro eh, dwar dan il-punt kien tassew utli u jina nara aktar opportunità biex nagħmlu aktar tfaddil. Grazzi. Bokros. La paroli ma. Grazzi, Sur Bokros. Nista' ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Adresen għal minuta u nofs. Grazzi, Sinjura President, għal darboħra jena mistaġba kif membri ta' dan il-Parlament jitilbu għal zidiet meta hemm ċittadini li taħabtu wiċċhom biex ilaħqu mal-kriżi tal-lum. Ħanna referi għall-etika ta' din il-Kamra fil-għada kurrenti jaċċettabli li nkomplu nitolbu zidiet fil-budget amministrativ kif qed jagħmel il-Parlament hija aċċettabbli li l-istituzzjonijiet Ewropej imorru fil-Qorti tal-Ġustizzja minħabba d-deċiżjoni tal-Kunsill biex ikun moderazzjoni ta' żidiet fis-salarji tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea hija etikament aċċettabbli li l-Parlament Ewropew jaġġel l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-2008 tal-Konsil biex ikun hemm l-approvazzjoni ta' żidiet tal budget tal-Parlament. Għan ispjega. Il-Kumitat tal-Kontroll tal budget vota b'mod unanima kontra l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-2008 minħabba nuqqas ta' trasparenza. Fl-istess ħin, il-Kunsil ma provax żidiet tal-Parlament. Issa, naqta ras li ħan nispiċċaw nivvotaw favur l-approvazzjoni tal konti tal-2008. Umbat, il-Kunsill japprova żidiet tal-Parlament. Allura, eja najdwa ċara u tonda. Xenamlu għal-kwittanza tal-budget? Jena kont rappresentanti tal-etika li għanna suppost nħadnu aħna l-koll. Grazzi. Grazzi, signora Andresen. Issa biex nalqu il-kellima fisem il-gruppi, Sinjura Vertman għal-minuta. Grazzi, kollegi. Il-trattat ta' Lisbona ġab miegħu ċertu tibdiliet, anke fir rigward l-importanza politika tal-Parlament Ewropew. Jien diġa ressaqt dan il-punt li hemm ċertu kondizzjonijiet li applikaw biex ikun hemm bidliet fil-budget tal-Parlament Ewropew għanna naraw li niksbu l-eċċellenza u anki biex ikun hemm il-kapaċitajiet li nwettqu xogħolna iżda fi żmien ta' kriżi u hija lar kriżi f'dawn l-aħħar snin jiena nixtieq ngħid li l-membri parlamentari tal-Parlament Ewropew irridu joqogħdu attenti ħafna bil-flejjes li konna għad dispożizzjoni tagħna. Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew għandhom u jridu jaħdmu brabta aktar sfiqa fir rigward l-isħubija.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 от една страна ние трябва да дадем пример за икономичност и ефективност при изразходване на средствата на европейските данъкоплатци. Dan huwa eżempju ta' efficienza biex ikun hemm noqogħdu attenti meta nonfqu l-flejjes ta' dawk li ħallsu taxxa iżda fl-istess ħin irridu nagħmluha possibbli li l-Parlament iwettaq l-obbligi kollha tiegħu taħt il-Trattat tal-Lisbona. Huwa minnu li taħt il-Trattat il-ġdid għal ħidma tal-Unjoni Ewropea l-istituzzjoni tagħna issa għandha ħafna rwol li taqdi. Il-Parlament Ewropew rrit eh, jaqdi l-500 miljon ċittadin u hija l-obbligu tagħna li nasservaw it-tradizzjonijiet ta' demokrazija Ewropea u laħdbu lejn iż-żieda u t-titjib tal-reputazzjoni u l-efficienza tal-Parlament. Waħda mill-kwistjonijiet u l-lenin li huma l-aktar importanti li ħalqet ħafna diskussjonijiet kienet il-mod kif il-Parlament Ewropew qed ħares lejn din il-kriżi u qed juri tmexxija biex inqas l-ispejjeż. Ir-riżoluzzjoni tal-lum turi din is-sitwazzjoni diffiċli ekonomika. Qed ngħidu li hemm żieda fil-5.5 aħna qegħdin nippruvaw nillimitaw il-ħidmiet kollha biex ma jkunux iktar minn 28% meta mqablin mal-perċentwal tal-ispejjeż amministrativi tal-Baġġet Ewropew. Dan kien ftehim li lħaqna ħafna snin ilu iżda fl-istess ħin irridu ngħidu fiċ-ċar li l-ftehim antik irid jiġi negozjat mill-ġdid fil-ġejjieni biex jirrifletti l-ħidmiet ġodda tal-Parlament Ewropew u rwol il-ġdid u l istennijiet tal-Parlament Ewropew. Kollegi, jekk jek ħajkun hemm riservi fil ġejjini irridu nagħmlu aktar sforzi biex nżidu l-effiċenza tal-ħidma tal-Parlament u nenfasizzaw mhux fuq il-bini iżda fuq it-teknoloġiji ġodda u wittu triq bħala eżempju ta' standards ambjentali rridu nanalizzaw l-effett ta' kull spejjes u ma nippermettux li l-budget jiżdied mod awtomatiku. Ma rridux ninsow li kwalinkwa ħaġa li namlu hija riflessjoni ta' responsabilità tagħna. Is-sur Alvaro għal minuta jekk jogħġbu. Herzlichen Dank. Ich glaube, besonders in Krisenzeiten müssen. Grazzi, jena nħoss li fi ta' krizi, il-politiċi rridu jkunu kapaċi li jagħmlu differenti differenzi meta mill-sensazzjoni, mill-emozzjoni u mill-raġuni. Rridu nkunu loġiċi, speċjalment fir-rigward il-budget fir rigward it-trattat tal-Lisbona u l-implikazzjonijiet tal-budget jidher li jisnu qed nagħmlu tbassir tat-temp. Ma nistax nkunu nafu x'temp ħajkun, ma nafux meta tkun ix-xita, meta nafux meta jkun hemm maltempata iżda nistgħu ngħidu li ħajkun hemm maltempata mbagħad ma jkunx hemm. Dan japplika l-istess għal budget ma nafux kif it-Trattat ta' Lisbona ħajamel bidliet fix-xogħol tal-Parlament Ewropew u għalhekk nixtieq nistaqsi kif setaw jaħdmu l-MEPs ta' qabel. Din iż-żieda tal-allowances ta' segretarjat huwa element simboliku. Aħna rridu nkunu kapaċi li naqsu l-istrutturi tagħna li nwasslu għal aktar tfaddil u naħdmu għal aktar effiċenza Irridu nqisu wkoll dawn il-punti kollha u jekk nagħmlu dan iktar ħanersqu lejn il-titjib tal-budget. Jiena nħoss li rridu naraw l-implikazzjonijiet x'inhuma fir-rigward it-Trattat ta' Lisbona u dan ħanamluħ is-sena d-dieħla. Issa sur Sarneski għal minuta. Saw całą Parlament Ewropejski. Mem ebda dubju li l-Parlament Ewropew li jissandu aktar setat għandu ikoll jaqder rwol akbar wara tħul fis seħħ tal-istess trattat. Madara kollu jrid ikollu l-għodot finanzjarja disponibbli biex jagħmel dan ix-xogħol. Ta' bilħaq ma nafux fil-prattika ki xi rwol ta' ħajkun tagħna iżda nafu li dan ħajkber u għalhekk l istennijiet ta' minħalla 16 fl-Ewropa ħaj komplu jikbru. Dan ifisser li il-proposta biex ikun hemm żieda fil-fondi għall-assistenza din hija xi ħaġa li hija politika u hija ġustifikata għandaqstant. Aħna konxi mill-fatt li aħna għanna kriżi qudiemna fil-Greċja u anke fin-nofsinhar tal-Ewropa u hija problema politika. madanakollu kollu fl-istess ħin ma nistawx immorru lilin mill-funzjonijiet tal-Parlament Ewropew billi naqsu l-ispejjeż. Jiena konvint li il-budget tal-Parlament Ewropew irrid jiġi miżjud. Grazzi, naddi l-kelma issa lil Vander Stup għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President, iż-żieda fil-budget għal l-2011 hija 1.7 biljun hija 4600 euro għal kull MEP kull jum. Dan huma ħafna ħafna flejjes u nista' naħseb ħafna modi kif nistgħu nużaw dawn il-flejjes. Iżda dak li huwa importanti huwa li ċittadini jkunu kapaċi jiddeċidu. Aħna rridu li kulħadd jagħmel l-isforzi tiegħu għal Brussell għal Lussemburgu u għal Strasburgu u għandna nagħtu l-seta fl-aħħar mill-aħħar liċ-ċittadini. Kull MEP, kull parlamentari irid ikun konxu x'inhu ma l-ispejjeż 4600 euro kull jum kull persuna u rridu naqsu din iċ-ċifra għaliex inkella ħatkun pis li ħajtkun fuq spallejn iċ-ċittadini tagħna. Dak għandu l-mod kif għanna naġixxu, zda mhux l-affarijiet kif mixjin fil-prattika. Dejjem metin inkomplu nżidu ma' din iċ-ċifra. Diġà hemm ftehimiet fejn eċiren ta' biljuni ta' euro qegħdin jiġu motija l-parlamenti u l-istituzzjonijiet u għalhekk irridu nasmu minn ġdid ser jiġri issa illum kif ukoll rridu naraw jekk aħna għandni bżonn daw l-4600 euro kuljum. Grazzi. Grazie, sena dil-kelma li signora Gressle għal minuta. Kollegi, jiddispjaċini, iżda mux qed namlu favur għalina nfusna li konna kondizjoni ta' xogħol li ma nix li namlu xogħolna nasow. Jiena naqbel li għanna jkonna zida fl-flotja finanzjarja għall-assistenza f'żewġ taqsimiet biex bekk kulħadd ikun jista' jaqdi ruwolu tajjeb. Ma rridux għalfejn noqogħdu nitkarbu fil-vojt, rridu naraw li namlu xogħolna u niġġustifikaw l-lotja finanzjarja l-assistenza. Minħalla taxxi ġifieri ċittadini Ewropej ħajkunu sodisfatti mix-xogħol tagħnek namlu ħsow u għalhekk rridu naraw li naraw li jekk hemm xi żejjed mill-budget u rridu naraw bir-reqqa jekk nistgħux inkomplu bl-attivitajiet korrenti bħal pereżempju l-Web TV. Iżda hemm affarijiet li naħħoss li aħna rridu nbidlu. Inkella xorta waħda jena nħoss li aħna menna numru ta' riformi u mal-buro aħna rridu naraw li dawn ikollhom l-effett nafu l kumitat tal-Budget, tal-Kontroll tal-Budget ħajamel xogħol sew biex l-affarijiet jimxu ħarir. Grazzi. President madwar l-Ewropa, l-gvernijiet u l-istati għedin qed jaffeċċaw il-tnaqqis u sagrifiċċji iżda dal-Parlament Ewropew dan qed jgħix xi ħrafa. Rridu nżidu l-effiċenza naqbel iżda l-budget ta' iktar minn 1.7 biljun euro fl-2011 hija żieda ta' iktar ta' kważi 6% li mhix aċċettabbli. Irridu nitkellmu dwar tfaddil u mhux żidiet. Hemm ħafna modi kif dan nista' nagħmluh u l-ewwel nett irridu naqsu l-ħela żejda u n-nefqa żejda. Dan il-Parlament irid jitlob li l-Kunsill waqqaf dan l-vjaġġar lejn Strasburgu u nifrankaw kważi 200 miljun euro. frankaw 50 miljun euro iktar kull sena billi nalqu l-uffiċċji tal-Parlament f'kull pajjiż. Irridu naqsu l-burokrazija. Il-numru ta' uffiċjali bil-Parlament żdied b'14% għal 6,000 f'tliet snin. Kwalinkwa organizzazzjonijiet oħra f'żminijiet diffiċli tilħaq dawn il-prioritajiet billi tagħmel kumpensa tnaqqis minn postijiet oħra. Jider li għed nejxu f'dinja differenti u għalhekk irridu nieħdu l-passi meħtieġa biex tassaw wettqu l-bidliet u tnaqqis fil-budget tal-Parlament. Grazzi. Grazzi, Sur Van Oden, Sur Staff. Nik jużbu. Dank u voorzitter, collega's. Ik wil uh, eh, tussenkomen. Grazzi, kollegi, jena nishtiq nitkellem dwar l-ħsibijiet tal-1500 euro kull xar zejda għal lotijiet finanzjarja l-assistenza għanna rwol ġdid mit-trattat tal-Lisbona u hemm nies li ħajkollhom aktar rwoli bħal per eżempju fil-grupp tal-libertajiet ċivili jew inkella fil-grupp tal-agrikoltura u aħna rridu nkunu kapaċi nappoġġaw dawn ir-rwoli ġodda kull individwu bħala membru parlamentari ħajenata ammont żejjed 1500 euro fil-fatt u 1500 euro żejda oħra kull sena dieħla. Din hija redikola li naħdem għal 10 snin kont qed naħdem għal kumitat li għandu ħafna ruoli taħt il-proċedura tal-deċiżjoni stajt naħdem tajjeb ħafna bil ma l-assistenti tiegħi u jiena nħoss li l-kumitati l-oħrajn jistgħu jaħdmu bi tliet assistenti. Sinjura Gressle tajt li dawk li rridu jaħdmu rridu jinataw aktar personal u dawk li ma jaħdmux jinataw inqas. Dan huwa populizmu veru propju. Grazzi Stor Stas. Temmejna dan ir-round issa ta' diskussjonijiet. Ħadd ma talab il-kelma taħt il-proċedura KHDI ngħaddu r-rapporter sur manka għal żewġ minuti. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili so svojím názorom. President, jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għal kontributi Sivja tal-lum fid-diskussjonijiet u nemmen li koll irridu nagħmlu x-xogħol leġislattiv tagħna u nagħmluh b'mod l-aktar effiċjenti. Ovvjament kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu kif nistgħu nagħmlu t-titjib u kemm titjib nistgħu nagħmlu u d diskussjoni tal-lum hija prova ta' dan. L-Sur Bokras jena nishtiq najdu li hemm mod kif nista' jkollna tfaddil effiċenti u din hija triq li aħna rridu nieħdu. Il-grupp tiegħek rid imur kontra din id-direzzjoni u l-gvern f'pajjiżi jien kont preżenti u jiena l-ewwel ħaġa li għamilt kienet li niżgura li jkun hemm l-aktar trasparenza possibbli fir-raġun. Aħna rnexxin naqsu b-15% l-ispejjeż amministrattivi. Jekk tassaw irridu naraw fejn għandna riservi u nimxu lejn strutturar mill-ġdid u namlu allokazzjoni mill-ġdid tal-fondi l oħjar ħaġa hija li nħarsu lilin naraw dawk li għandhom il-kuraġġ li jieħdu dan il-pass u ġestu l-fondi disponibbli u niksbu tassaw tnaqqis fil-spejjeż amministrattivi. fil jim li ġejjin aħna qed nistennew diskussjoni fuq il-votazzjoni tal-budget tal-EESC u anke tal-Kumitat ta' Raġuni. Dan huwa pis kbir kemm fuq l-istituzzjonijiet kif ukoll fuq il-kompetenzi miżjuda u għalhekk nsejħilkom biex ntemmu dan ix-xogħol biex dawn iż-żewġ istituzzjonijiet jistgħu jaħdmu fuq ġodda tal-kompeti tagħhom skont it-Trattat tal-Lisbona. Is-Sunjura Truppel għal żewġ minuti. Signora President, kollegi, Il-koll smajtu kemm huwa punt kontroversjali fuq il-budget tal-2011 u din mhix sorpriża għaliex aħna qegħdin nitkellmu dwar żidiet u tfaddil ta' vera. U hemm ħafna kwistjoni simboliċi bħal dejjem bħala rapporter nixtieq ngħid dan li ġej. Rajna mill-PPE, Sinjura Gressle, għamlest stqarrija favur żieda tal-1500 euro biex tkun tista' tagħmel xogħol tagħha sew. Kollegi oħrajn qalu li dan il-spejjeż m'għandhom bżonnu. U rridu nkunu naraw aktar bir-reqqa kif nistgħu niġġustifikaw dawn iż-żidiet u jkollna stampa ġenerali aħjar fuq ix-xogħol li jsir fil-kumitati differenti f'dan il-Parlament. Pala rapporter jien nixtieq nikkonkludi li maġġoranza l-kbira tal-Kumitat tal-Budget tal budget tal id-deċidit kif li dawn il-flejes żejda jridu jpoġġew f'riserva u għalhekk m'hemmx deċiżjoni li ttieħdet mill-Kumitat tal budget u għedna li għandna bżonn evalwazzjoni aktar bir-reqqa. Dan ix-xogħol t isir, rridu nagħmlu evalwazzjoni mill-ġdid ta' ċifri, naraw d-dimna, u mbagħad fil-ħarifa aħna ser ikonna diskussjoni serja fuq dawn is-sejbiet li nagħmlu biex bekk fl-Ottubru fil-proċedura tal-budget il-ġdida nistgħu nagħmlu negozjati aħjar mal-Kunsill mal u mbagħad ikonna pożizzjoni ta' maġġoranza fil-Parlament. Din huma kif din jimxu l-affarijiet bħalissa, hemm kontroversi, hemm differenzi fl-opinjonijiet, hemm pożizzjoni ta' maġġoranza u dan kollu flimkien isarraf li rridu naqdu attenti fiċ-ċifri ninfaw. Grazzi għad diskussjoni u nittama li xogħol jimxi ħarir. Grazzi, signora Truppel dan tem dan il-dibattitu konġunt fuq il-budget. Nishtiq nirringrazzjakom għal kontributi tagħkom u nala id